E, dan ir-rol tagħha huwa mhux qed jinterferixxi ma' xogħlijiet oħrajn li jistgħandha. Naħtru li s-Sinjura Kovjus bħala membru tal-affarijiet legali u delegazzjoni mal-relazzjonijiet mal-Ġappun jekk mawx oġezzjonijiet din ġiet approvata.